President. Il-President. Membri onorevoli, inkomplu seduta. Il-minuti tal-seduta tal-bera u test approvat u ma disponibli nishtin konna fekkem xoġezzjoniet mawx mela il-minuti u ma approvati.